El eh, signor Presidente. Queridas amigas y queridos amigos, buenas noches. Reanudamos. Lejla tajba. Jew inkomplu bis-sessjoni tagħna. Għandi aħbar. L-awtoritajiet tar-Renju Unit informawni dwar fatt li s-Sinjura Wallis ser jihdu toħdi l posta s sinjura Rebecca Elizabeth Taylor li ser toħdi l mit li ħaddit l posta mit-8 ta' marzu din is-sena. Skont ir-regoli 3 paragrafu 2 ta' il-kredenzjali tagħha għadhom jridu jiġu verifikati. Sinjura Taylor ser um, tibda l-mandat tagħha la darba tkun għamlet id-dekjarazzjoni tagħha li i mandiex lebda mandati ieħor li għan kompatibli mar-rwol tagħha ta' membru fil-Parlament